<laughs> bonjour, Madame la Commissaire, bonjour. Lodwa tajba, Senjura Kommissarju, lodwa tajba lil kulħadd mela se nibdew mill-ewwel nibtu seduta tagħna, nibdew bid dikerazzjoni tal-Kummissjoni fuq sena mill-implementazzjoni tal-inizjattiva ta' ċittadini